diskussjoni fuq l-oġġezzjoni fuq il-106 tal-proċedura fuq t tġdid tal-approvazzjoni ta' sostanza attiva glifosat. Sur la via, erba minuti. Grazie, President, Sur Commissario, colleghi, il-diskussjoni tal-lum ma kienx fuq l-agenda oriġinali imma jiena nħoss illi hemm bżonn li niddiskutu f'dan il-Parlament fuq suġġett importanti ħafna li jolqot mir rip is-saħħa tal-bniedem tal-annimali u anki l-ambjent. Għalhekk jiena kontent illi qed ikonna din id-diskussjoni hawnhekk Fil-prezenza ta' kulħadd f'dawn l-aħħar xhur aħna smajna diskussjonijiet intensi ħafna fuq id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li ġeddet l awtorizzazzjoni għall-użu tal-glifosati fiħdan il-qafas regolatorju mill-regolament li eh, jirrigwarda tgħid fis-suq ta' prodotti fitosanitarju l awtorizzazzjoni attwali tiskadi f'Ġunju tal-2016 u palma l-kol tafu il-glifosat huwa prinċipju attiv minn eh, erbicida selettiv u huwa propju dak, dik il-sostanza li hija prodotta l-aktar eh, b'ammonti kbar fil-dinja il-intużata l-dawn l-aħħar 40 sena u fil-6 ta' u 60% tintuża fil-qasam tal-agrikola l-Komitat Envi tal-Parlament li jiena qed nippreżenta din il-pożizzjoni għandhom tiegħu illum għajmet u eh, approvat l-oġġezzjoni li l-lum għedin diskutu talbet l komissjoni Ewropea biex tirtira la bozz ta' regolament tal-eżekuzzjoni u li ma terġax iġeddet l-approvazzjoni tal-glifosati u li tfassal kalendarju ċar għad fassil ta' lista ta' koformulanti li ma jistawx ikunu inklużi fil-prodotti kummerċjali. Il-rapport istiden ukoll il-Kommissjoni biex f'qasir żmien tirrevedi b'mod indipendenti il-klassifikazzjoni tal-glifosat eh, fid-dawl tal-provi xjentifiċi li huma disponibbli u dan frabta mal-potenzjal kanċeroġena ta' din is-sostanza u anki għal proprjetajiet ta' interferenzi Eh, taħħa għabbażi ta' kriteri xjentifiċi um, orizzontali għal endocrine disruptors. Imma rrid nagħmel pass lura sabiex nifmu waħjar dak li ġara wara t-ġdid tal-awtorizzazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni. F'Marzu tal-2015 l-Aġenzija Internazzjonali għar Riċerka fuq il-Kankru, l-IOC, klassifikat il-glifosat bħala probabbilment sustanza kanċeroġena għal bniedem għabbażi ta' provi limitati fuq il-bniedem u provi suffiċjenti ta' tumuri fl-annimali fil-laboratorju. F'Novembru tal-2015 l-EFSA, l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza tal-Prodotti tal-Ikel, kontra eh, l-opinjoni tal jrc għamlet eh, studju fuq dan din is-sustanza u għalet li mhuwiex probabbli illi din is-sustanza tirrappreżenta teddida għas-saħħa tal-bniedem u li l-provi disponibbli ma kinux jiġġustifikaw il-klassifikazzjoni tagħha bħala sustanza kanċeroġena f'konformità ma' regolament relattiv għal tqejjiet fis-suq tal-prodotti fitosanitarji. Il-Kummissjoni MV u dim situazzjoni f'sitwazzjoni bħal din id-deċida eh, illi d-darba kena Nużaw il-prinċipju ta' prekawzjoni sabiex niżguraw li s-sistanzi attivi fil-prodotti li jitqedu fis-suq ma jkollhomx effetti negattivi fuq is-saħħa tal midem tal-annimali u fuq l-ambjent. Ir-regolament fuq it-qejjiet fis-suq ta' prodotti fitosanitarji jgħid illi b'mod partikolari l-istati membri m'għandhomx ikunu hemm waqfa milli jużaw il-prinċipju ta' prekawzjoni meta fuq livell xjentifiku hemm nuqqas ta' ċertezza fir-rigward ta' riski li jirrappreżentaw prodotti fitosanitarji li jridu jintużaw fit-territorju tagħhom u teddidiet li dawn jirrappreżentaw fuq is-saħħa tal-midem tal-annimali fuq l-ambjent. Il-Kumitat hemm ħoss li l-abbozz ta' regolament tal-eżekuzzjoni tal-Kommissjoni ma jgarantix livell li biżejjed ta' protezzjoni għal-saħħa tal-bniedem ma jiżax il-prinċipju ta' prekawzjoni. Għamnek il-President jinterrompi jitlob il-President biex eh, il komissjoni biex tirtira dan il-rapport. Komissarju, Grazzi ħafna il-Komissarju, Komissarju Jurova, Sur President, Onorevoli Membri. Jiena nixtieq infakkar illi id-dritt ta' skrutinju tal-Parlament Ewropew jikkonċerna il-kwestjoni ta' jekk la bozz tal-att ta' implementazzjoni jeċċedi l-setat ta' implementazzjoni provduti fl-att bażiku. F'dan ir-rigward jiena nixtieq ngħid illi dan l-abbozz ta' regolament ta' implementazzjoni għat ġdid tal-approvazzjoni tal-glifosat eh, ġiet ipprocessata skont il-proċeduri li hemm fir-regolament 1107 tal-2009 u regolament 182 tal-2011 fuq il komitologija Il-Kommissjoni tqis għal daqstant illi ma teċedix is-setat ta' implementazzjoni tagħha. Servizzi tal-Kommissjoni prezentaw abbozz ta' għat implementattiv lill-Kumitat Permanenti skont il-qafas legali. Servizzi tal-Kommissjoni bħalissa qegħdin jiddiskutu flimkien mal-Istati membri kif l-aħjar aħjar jimxu l-qoddim biex iġeddu l-approvazzjoni tal glifossatu se jipprovaw isibu soluzzjoni illi kemm jista' jkun Eh, tikseb l-ola level ta' appot fl-istati membri dan la bozz eh, probabilment se jiġi emendat u mandux jitqis bħala deċiżjoni minnaħa tal-Kommissjoni. Onorevoli membri, qabel ma intom tesprimu l-pozizjoni ta' din lan la bozz ta' rizoluzzjoni, ħalluni e- infakkarkom ftit punti importanti li diġa issemmew meta id-diskutejna eh, dan is-suġġett fil-Kumitat MV la bozz tar regolament jinkludi impenn qawwi li nirrevedu l-approvazzjoni jekk l-European Chemicals Agency u l-proċess taħħa twassal għal klassifikazzjoni li tkun rilevanti għall-approvazzjoni. It-tieni, il-Kommissjoni bdiet taħdem fuq il-koformulanti u diġa l-abbozz attwali jekk jiġi adottat ma jippermettinniex li impoġġu il-prodotti li fjom il-glifosat fis-suq jekk ikollhom il-koformulant tal-awenjin. Eh, il-Kommissjoni talbet lill industrija biex toħroġ l-istudji regolatorji li jippreżentaw il-kumpanija hawnhekk qed nirreferi għal litra illi eh, il-Kummissarju Andrew Kajtis dan l-aħħar bat lit task force fuq il-glifosat. Is-servizzi tal-Kummissjoni irċevew tweġiba tal-applikanti u bħalissa qegħdin jiċċaraw id-dettalji flimkien magħhom. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Grazzi ħafna, Kommissarju għal PPE minuta u nofs, Signora Delej. Sur President, Signora Kommissarju, eżis kollegi, l ewwel net, eh, jena nishtiq najt illi dinja oġġezzjoni fuq għatta eżekuzzjoni mu se jkollu ebda konsegwenza legali dan is suġġett iħasseb ħafna li ċittadini tagħna u fl-istess ħin id-dinja tal-agrikoltura għaddejja minn kriżi qawwija fl-Ewropa ħafna eh, bdiewa jużaw il-glifosat fil-produzzjoni tal-ħxejjex u dira tintuża bħala erbiċidja. Sa issa għad m'hemmx alternattiva din is-sustanza li jistgħu jużaw għal bdiewa li tiggarantixxi nuqqas ta' konsegwenzi fuq is-saħħa tal-bniedem u għal dawn ir-raġuni raġuni aħna rridu naraw illi s soluzzjoni għal dan l-impass li qegħdin fih il il-Kommissjoni u l-Istati membri. na proċedura l-omologazzjoni ta' sustanzi li aħna kol-leġislatur eh, deċidejna fuq għaw votajnija. Il-proċedura ġiet rispettata bad barra minnek f'kas li kunem informazzjoni ġdida l-Kommissjoni tista' dejjem tirrevedi l-autorizzazzjoni tagħha għandha l-analiżi tal-eka għall-aħħar tal-2017. Fid-dawl ta' dan l-elementi na proponej ċerti emendi għannom tal-PPN limitaw l-autorizzazzjoni fi żmien li tolbu l-Kommissjoni l-Istati membri li jħaffu ix-xogħol tagħhom fuq il-lista tal-koformulanti li jridu jintelqaw jiprojbuhom bħal eh, tejolamin. U jiena nixtieq ukoll illi eh, jitfittxu alternativi għal glifosata u jena nitlob lill-kollegi tagħna biex isibu mezz kif jenuna biex noħorġu minn dan l-impass. Għandek blu kod taċċetta, Signora Lae. Taċċetta, Signora Delaej. Grazzi ħafna. Inti semmejt ħafna punti illi għandhom xaqsmu mal- glikoċiti b'dak partikolari il-koformulanti isu nqisu wkoll l-importazzjoni tal-alf minn pajjiżi terzi. fir rigward tal-prevenzjoni u l-prinċipju tal-prevenzjoni dana jitqis bluzu tal-glifosati u il-koformulanti. Istu dan l-aspet, Signora Dellajej, Eh, Aziza kollega jena niprofa illi fimt, nintama li fimt il-mistoqsija tija, kiena naħseb illi jemżon illi konna dibattitu iktar wiesa fuq dan il-punt qabel ma neħdu deċizjoni eh, finali. Għal-grupp tal-Santi, Sur Pok. Grazzi ħafna. dan il-Parlament issa qed eh, joħroġ proġezzjonijiet wa regolamenti implementattivi tal-Kommissjoni li ħasra irridu forsi nirrevedu l-proċess ta' komitoloġija kollu kemm huwa il fat li aħna qed ikonna nagħmlu dan hija huwa diġà sinifikanti ħafna fih innifsu. il-glifosat li ma jħallix residwi le, le, illi ma jħallix traċċi flikel? Le, mhux veru. Mux veru li ma jħallix traċċi, aħna rridu nieħdu il-saħħa ta' ċittadini tagħna bis-serjetà. Lefsa użat studji ewlenin biex tiġġustifika l-konklużjoni tagħha ma' min qed jiffinanzjom dawn l-istudji mhux l-industrija nfissa għalhekk dan kollu huwa bażat fuq gidba. Il-glifosat nafu illi wassal għal ħafna kondizjonijiet, ħafna problemi tas saħħa u anki għal eh, u anki l-endocrine disruptors. Signora Gerling, Signora Gerling, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Il-grupp TI se jivvota kontra din ir-riżoluzzjoni nista' nagħmel diskors twil dwar l-użu tal-glifosat u kemmu importanti għall-agrikoltura imma m'għandix ħin għalhekk jiena se nikkonċentra biss fuq in-nuqqasijiet li nara fir-riżoluzzjoni. Il-riżoluzzjoni tajt bħala parti mill-ġustifikazzjoni li residwi tal-glifosat insabu fil-ħamrija u fl-ilma iva mela veru. Imma imma pal-Istitut Federali tar riski fil-Germania insabu fi kwantitajiet eh, finqas minn 1% tal-rata aċċettabbli. U eh, sabu koll l-istess residwi fl-ikel u għal dar boħra eh, dana mhux periklu imma fuq ir-riskju u l-livelli huma ferm aktar baxxi minn dawk li huma aċċettabbli. Għalhekk mela għalfejn din nisqu tant fuq, fuq dawn l-aspetti f'din ir-riżoluzzjoni metu aspetti irrilevanti. Taħt il-punt je hemm miktub ukoll li l-proposta attwali ma tagħmilx restrizzjonijiet fuq l-użu u dana mhux minnu l-abbozz ta' regolament ta' implementazzjoni jgħid mod ċar li miżuri regolatorja l-identifikazzjoni ta' koformulanti li tiġi sviluppati ġifir dan huwa imsemmi fl-abbozz ta' regolament Għalek qabel ma nibdew naħsbu dwar l-użu tal-glifosat u l-valur tijaw, irridu l-ewwel qabel kollox naraw il-fatti x'inhuma. U meta nitkellmu dwar il-prinċipju ta' prekawzjoni għal darboħra, il-prinċipju ta' prekawzjoni kif imnaqqas fil-liġi Ewropea huwa illi nindirizzaw każijiet fejn m'hemmx parir xjentifiku. Issa f'dan il-każ hemm ħafna uh, opinjonijiet xjentifiċi u dinja waħda mill-problemi li għandna li aħna rridu nażlu bejn il-parir tal-EFSA u l-IARC u jiena ma narax għalfejn għanna nitbedu minn dak li għedha tajdinna l-Efsa għall-alde minuta u nofs, Sur Gebrandi. Grazzi ħafna, Sur President xorti tajba illi jena fittix biex nara meta kjon se dan id dibuttitu fil-plenarja u ndunajt illi se issa. Eh, il-proċess eh, kollu tal-autorizzazzjoni mill-Kummissjoni għaliex ejja nkunu ċari xi proċessu meta il-Kummissarju wara illi ikun eh, ressa l-autorizzazzjoni jibda jibat it-tri l-ikbar kumpaniji eh, f'dan il-qassam u jitlobhom aktar trasparenza, ġifiri kien hemm diffikultajiet kbar u iva għandna l-efsa għanna rwol għawi fil-proċess ta' teħita deċizjonijiet fl-Europa u eh, l-EFSA jina hija importanti u l-EFSA kienet eh, pjuttost ċara fil-istqarrija tagħha għalhekk il-grupp tiegħi jemmen illi għanna niflu sew dak li qiegħda tajdinna l-EFSA imma EFSA mi qed tajt xejn dwar il- l-ammont ta' eh, żmien illi għanna natu l-approvazzjoni għalihom għalhekk aħna bħala grupp tal-liberali ressaqna emenda fejn qegħdin nitolbu lill-Kummissjoni biex iġġeddet l-approvazzjoni għal glifossat għal mhux aktar minn ħames snin. Umbat tqis ukoll illi kull prova ġdida illi t sa dak iż-żmien illi tipprova illi din is-sustanza hija iktar perikoluża mill-ħsibna mela l-awtorizzazzjoni għandha tkun irtirata. Eh, dinja emenda li aħna ressaqni 20 minuta ilu u nittama illi intom tkunu tistaw timxu fuq din il-linja waqt il-vot fil-plenarja. Grazzi. Grazzi ħafna niskuża ruħi li l-kollegi Gerling u Sursani għaliex is-Sursani kellu blu koda li Sinjura Gerling. Lesta li toħoda il-tweġiba la volja diġa kien hemm kellem ieħor. Sursani tista' twieġeb tagħmel mistoqsija tiegħek jekk tixtieq. Grazzi ħafna. Iva, jiena nixtieq nagħmel mistoqsija lis sinjura Gerling. Jekk hemm tant resistenza għall-użu tal-glifosat. Minkejja eh, l-agrikoltura tuża 50% eh, mill-volum kollu prodott Hemm alternattivi għaliex dan l-ammont huwa tassew ammont kbir. Grazzi. Grazzi, jekk fimt sew din kienet mistoqsija dwar l-użu tal-glifosat. U inti semmejt il-koko għax ma fimtek sew. Iva, ħafna postijiet, ħafna aspetti eh, tal-agrikoltura, eh, u xoħut minnom, eh, ħafna uh, tar rilevanti għalina fl-Unjoni Ewropea mill coco li jużaw ħafna il-glifosat u ċerti kazijiet hemm il-resistenza f'oħrajn lewa għalhekk għandna direttiva dwar l-użu sostenibli li għamilha ċara l bdiewa dwar kif prodotti bħal glifosat għandhom jintużaw jekk ikun hemm eh, ċerti perikli jafu x'passi għandhom jieħdu għalhekk jiena għandi fiduċja illi aħna nistgħu nidirizzaw il-problema tar-resistenza imma il-glifosat aħna għandna bżonnu.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 Palissa hemm il-provi illi dan huwa tħarbit endokrinali. U allura, u daw ta' ċertu data, jider li kena bżon suġġematej biex dan il-prodott josfor mill-ambjent, imma fil-verità hemm studi oħrajn li juru li fil-fatt hemm derivanti oħrajn ta' dan il-glifosati illi jistaw jinfiltraw fil-art, fil-ħamrija, fil art fil ħamrija u jibqaw f'pajjiżi speċjalment iktar kesħin fejn il-proċess ta' dekompożizzjoni ħafna twal ċifiri. meta qed nitkellmu dwar dawn l-istudji jridu nagħmluhom sew dawn saru fejn kien hemm iktar sħana pereżempju u ta' skont il-ħamrija pereżempju, allura rridu nifmu kif dawn il-glifosati tas-sew qed jisparixxu u x'qed isir minnhom. U dan irridu jsir qabel ma niddeċidu. Und für die Grüne Fraktion jetzt anderthalb Minuten für Martin Häusling. Grazie tassew l-Onorevoli Häusling. Grazzi. Iva, hija xi ħaġa pożittiva li qed niddiskutu dan is-suġġett illum dan huwa punt kruċjali dan huwa suġġett li għad eh, għal-qalbna u aħna għalhekk irridu napplikaw azzjoni l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa ħarġet dan l-avviż ta' riskju qed tintilef ħafna biodiversità meta tintuża din is-sustanza. Din is-sustanza tintuża f'40% fl-agrikoltura u hemm ukoll traċċi fil-ċereali, fil-qamħ u anke fil-ġisem tagħna. Sinjura Garling, ma rridux noqogħdu niddiskutu l-limitazzjonijiet din is-sustanza ma messiex hemm u rridu nitkellmu wkoll bis-serjetà dwar jekk għandniex naċċettaw il-fatt illi l-Kummissjoni wara diskussjoni daqstant twila toħroġ b'rakkomandazzjoni illi nestendu dan l-użu bi 15 sena mingħajr ebda restrizzjoni, jiġifieri jista' juża min irid, jista' juża kull persuna tista' tiġi użata għal raġunijiet ekonomiċi, il-bdewi, il-bdewa jifrankaw ħafna flus bluzu ta' din is-sustanza għalhekk dawn huma kollha raġun raġunijiet ekonomiċi għalhekk qed nagħtu priorità dawn ir-raġunijiet minn raġunijiet ta' fuq raġunijiet tas-saħħa. Aħna ma nemmnux li l-awtorizzazzjoni tal-glifosat għandha tiġi imġedda, irrid ikun hemm ukoll iktar trasparenza. Biex li noħorġu mbagħad bl-inizjattiva ta' trasparenza wara ma jagħmilx sens irridu trasparenza fil-proċedura kollha kemm mill-bidu net. Grazzi tassew għandek blue card mill-Sur Lise. Lest li taċċetta? Iva, l mistoqsija s-sur Liza, grazzi tassew, sur President, kollega Hoisling. Memx limitazzjonijiet li ġew stabiliti mill-Kommissjoni hemm numru ta' proposti fir rigward tal limitazzjonijiet li ġew imresqa mill-PPE. Iżda, il-kwistjoni jekk aħniex dan sen isuħ wara li tgħaddi rizoluzzjoni. u jekk tgħaddi jekk hux ser ikun hemm xi tip ta' proibizzjoni fuq il-glifosat. Ma naħsibx dan it-tip ta' approċċ huwa dak ideali it-tweġiba mingħand l-Onorevoli Housling. Grazzi tassew Iva illi PPE e għamel pass importanti l-qoddim, kena diskussjonijiet fil-Komitat tal-Agrikultura u ħadna passi eh, pozittivi l-qoddim. Iżda rridu nżommu f'moħħna illi m'hemmx biss alternattivi kimiċi għal glifosat, il-glifosat nistgħu eh, nieħdu nistgħu nalliminaw raġuna nistgħu nibdluh permezz ta' affarijiet mekkaniċi b'design fil-mija tista' tuża mekkaniżmi differenti Għalhekk dan il-lat mekkaniku jista' jieħu post il-glifosat. Dan huwa prinċipju bażiku, prinċipju ta' prekawzjoni. Grazzi tassew, is-soltu nippermetti biss li jkun hemm blue card waħda, iżda għandna mistoqsija oħra għalik. tista' tajt li kem jiswew dawn il medzi u mbagħad kemm jagħmlu emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra. Grazzi. Liebe Frau Kollegin, ich bewirtschafte einen, einen Hof biologisch und ich lade Sie gerne mal ein. Grazzi tal-mistoqsija l-ewwel qabel kollox. Hemm alternattivi għal glifosat. U hemm hemm eh, industrija li li qegħdin jaħdmu minn armor daw glifosat u xorta qed jiksbu suċċess. Eh, ma nistax naċċetta blue cards mand persuna li diġa qegħdin eh, fuq il-lista tal-kalima l-onorevoli Evi. Sur President, jiena u koll nixtieq nipparteċipa f'dan id-dibattitu għaliex Tajab nħidu din l-opportunità biex nitkellmu qabel il-votazzjoni fuq l-approvazzjoni mġedda tal-glifosat. Din hija xi ħaġa li trid titwaqqaf. Irridu nwaqfuha għaliex qabel kollox ma nistawx aħna nġeddu din l-approvazzjoni meta tnejn mill-ikbar aġenziji xjentifiċi ma jaqblux fuq dan il-punt. Għalhekk huwa meħtieġ illi ikollna li naraw li nilħu pożizzjoni komuni għaliex inkella ma nistawx inġeddu l-approvazzjoni tal-glifosat, l-użu tal-glifosat. Apparti minn hekk, aħna semmejna wkoll f'din il-Kamra x'inhuwa il-periklu fuq dawn l-interferenti endokrinali u li hawnhekk għandna wkoll eh, aġenzija oħra li qed tesprimi ruħha fix-xhur illi ġejjin biex tagħtina l-pożizzjoni tagħha qabel ma jkollha din il-pożizzjoni ma jagħmilx sens li tittieħed deċiżjoni biex tiġġedded jiġġedded il-glifosat. Apparti minn hekk għandek l-impatt ambjentali, speċjalment fuq l-organizmi tal-ilma li rridu wkoll neżaminawhom apparti l-effetti li jitħallew fuq il-ħajja fuq is-saħħa tal-bniedem. Grazzi tassew l-Onorevoli McGuinness. Grazzi, Sur President, grazzi, eżis kollegi, ta' dan id-dibattitu importanti il-korrespondenza li rċevejt jina kienet pjuttost interessanti. Hemm grupp kbir ta' pressjoni fuq li jixtieq li jiġi projbit il-glifosat. Iżda dan l-aħħar qed nirċievi emails minn bdewa eh, individwali mhux mill-organizzazzjonijiet imma mill-bdewa innifisom li qegħdin jgħiduli kemm huwa importanti l-użu tal-glifosat għalihom meta huma edin jaħdmu fl-agrikoltura bċertu konservazzjoni u jillimitaw il-carbon footprint tagħhom b'mod li jkun pożittiv għall-ambjent. Naħseb illi faċli li wieħed jappella għal proibizzjoni fuq dawn il-kimiċi għalx dawn e, iwaslu għal tħassib fost iċ-ċittadini tagħna, imma rridu naraw x'għandna quddiemna eżattament. Mid-dera għandna żewġ evalwazzjonijiet xjentifiċi differenti, imma il-pożizzjoni tal-EFSA tħares lejn ir-riski fil-waqt li l-Aġenzija Internazzjonali għal riski tal-kanċer tħares lejn il-hazards. Rridu naraw differenza bejnietom għalhekk il-pożizzjoni tal-PPE hija waħda meqjusa. Irridu illi l-prodotti ikunu siguri imma ma rridux ikun hemm proibizzjoni totali. Aħna napprovaw ir-reġistrazzjoni mill-ġdid ta' dan il-glifosat u li jittieħdu titieħed azzjoni fejn ikun hemm tħassib dwar nuża din il-kimika ejja ma ninjorawx il-dawk illi kelmuna. Ejja nisimgħu il-dawk kollha li għandhom x'jgħidulna eh, fir-rigward ta' dan is-suġġett. Grazzi tassew, Sur President, hawnhekk qed nitkellmu fuq il-glifosat. Aħna nsejħu erbiċidi ma fil-verità mhuwiex il-glifosat huwa erbiċida li jinkludi kollox għax joqtol il-pjanti kollha ma jagħmilx differenza bejn l ċuħ tar-raba li jridu jinħasdu il-ħaxix ħażin ma tagħmilx dan il-kimiċa ma tagħmilx differenza bejn bejniethom. Monsanto irnexxielhom idaħlu enzajm f'dan uċuħ tar li issa għandhom ċertu immunità għal dan il qadin il-kimika. Għalhekk issa il-glifosat qed jagħmel ħsara lil bniedem jekk huwa minn l-aspett karċinoġeniku jew mill aspett tal-frenti endokrinali. Ma nafux esattament kemm aħna esposti għal dan ir-riskju. Jekk se nkomplu najdu illi memx din maħniġ daqsek esposti ma mela nistaw naprovaw naprovaw din il-kimika li tista tiġi mġedda imma jekk naraw li jem riski mela irridu nipposponu din l-approvazzjoni. Grazzi. Mela għandek blue card taċċetta? Mill-Onorevoli Bokovic. Onorevoli Kadem baħet tismani, għandek blue card. Jekk joġbok. Mela, Sur Bogovic jiena ili nkabbar li kell għal ħafna żmien u u użajt li glifosat jien stess bħala erbiċida biex nkabbar l ċoħta raba. U dawk li jużaw l glifosat jafu illi irridu eh, eh, aħna tassew interessati biex nsiru nafu x'inhi l-verità. Per eżempju, dan il-kimika ila tiġi użata 40 sena u matul dawn l-40 sena ma ħarisniex biss lejn il-kustjonijiet ta' prekawzjoni, il-President jaqta' il-mikrofonu lil-kellim u jgħid il-President il-blue card tuża biex tagħmel mistoqsija u mhux eh, biex tagħmel diskors tiegħek stess għalhekk mhux ser nagħti ċans li titwieġeb għax ma kienx hemm mistoqsija. Grazzi l-Onorevoli Charles Mosu. Grazzi Sir President. Hawnhekk għandna fil- Hawnhekk F'dan il-kas għanna l-Organizzazzjoni Dinja ta' Saħħa li klassifikat il glufasat bħala sostanza possibilment karċinogenika. Imma mbagħad għandna pożizzjoni kompletament differenti fuq il-glifosat u dan eh, din hija l-qalba ta' kollox għandna dawn iż-żewġ evalwazzjonijiet differenti. Għalhekk jiena naħseb li din hija xi ħaġa li għandha tħassibna li jekk nippermettu li jkun hemm tiġdid tal-glifosat għal 15 sena oħra meta għanna dawn iż-żewġ opinjonijiet kompletament differenti. Għalhekk jiena nħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex Tati iktar priorità s saħħa tal-bniedem milli l-flus. Il-glifosat irrit jiġi eżaminat kif suppost qabel ma jerġa' jiġi approvat għal 15-il sena oħra. Ma nistawx naċċettaw li namlu ħaġa oħra, jista' jkun li diffiċli nsibu alternattiva imma din il-kimika tittiġi eżaminata ma nistgħux ninjoraw it-ħassib tal-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa. Grazzi tassew. Naddu issa l-proċedura catch the eye. għandi ħafna persuni li jishtuq jitkellmu ma jistax ikun jitkellem kulħadd għaliex limitati bil-ħin. L-ewwel nibdew bl-Onorevoli Xojdrova. to, aby se o tomto bodu mohla vést rozprava. Grazie tassew, Sur President. Jiena Xtaqt li nitkellmu fuq dan is-suġġett u qed nieħu gost li għandna din id-diskussjoni li il-konsumaturi u ċ-ċittadini tagħna għandhom ikunu jafu fuq xiex nivvotaw f'din il-Kamra. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-awtorizzazzjoni ta' kimiki kimiċi fl-agrikultura li ħallu impatt fuq is-saħħa tal-bniedem. Din għandha tkun waħda mill-prijoritajiet tagħna. U għalhekk għandha tieħu importanza kbira fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Il-Ministru tal-Agrikultura tal-Repubblika Ċeka u l-Ministru tal-Ambjent ikkonsultajt magħhom jiena, kontatjajtom u huma kienu wkoll parti mill-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni u huma qalu illi għandna nappoġġaw lill-Kummissjoni. Jiena u kol ser nappoġġa l-emendi tal-PPE se nitkellmu ah, l-perjodu ta' approvazzjoni jitnaqas għal seba' snin. Grazie, President. Grazie, President ħaġa tajba li qed ikonna din id-diskussjoni għaliex hemm nuqqas ta' ċertezza almenu hemm ċerti aspetti li rridu niċċarawhom hija ħaġa serja li hawnhekk eh, ċerti kollegi qegħdin jgħidu li hawnhekk eh, opinjonijiet differenti minn aġenziji differenti l awtorità Ewropea tal-Sigurtà tal-Ikel eh, li hija l awtorità Ewropea tagħna sigurezza fl-Ikel tajt li m'hemmx teddida minn din l-sustanza fita u anki l-Aġenzija simili Ġermaniża tajt l-istess, mbagħad għandna l-Aġenzija Internazzjonali għal Riċerka kontra l-Kanċer tajt li iva M Rescue. Għalhekk hemm nuqqas ta' ċertezza dan huwa prodott li jintuża ħafna mill-bdiewa, imma dan mhux argument, l-argument huwa jekk aħna nemnu lill-awtorità tagħna tas-sigurtà fil-qasam tal-ikel jew le, aħna nemnu fil-sistema tagħna tas-sigurtà iktar mill-lif tal-oħrajn. Grazzi. Jetzt für eine Minute bitte der Kollege Richard Ashworth. Honorable Ashford. President, il-ridu naraw il illi l ambient ikun imħares u dawn responsabiltajiet iridu nerfawhom b'serjetà, iżda minna l-oħra iridu niskuraw li d-deċiżjonijiet li nieħdu ikunu proporzjonali għal riski u mhux għal perikli u nerfaw ukoll konsegwenzi ta' d deċiżjonijiet. Fil-każ tal-glifosat, prodott li huwa approvat mill-EFSA u li għalih memx eh, alternativa, l-industrija ikolla tuża operazzjonijiet mekkaniċi tradizzjonali. U eh, naqbel ma dak li ntqal fuq l-operazzjonijiet mekkaniċi għaliex jiġu użati ċertu kimiċi oħra, imma fil-verità dan ser wassal għal spejjeż gbar din industrija li diġà bati rridu nżommu f'moħħna il-fatti u sens komun u mhux l-emozzjoni għalhekk nħeġġu il-Kummissjoni biex iġġeddet l-approvazzjoni. Grazzi issa għal minuta l-Onorevoli Petir. Grazzi tassew, Sur President. L-IARC kategorizzat il-glifosat bħala karċenogeniku l-analizi tal-dawk li jużaw l erbicidi fix xol taħom juru illi huma esposti għal riskju miżjud ta' dan il-riski iridu jnaqsru glifosat għax iridu jibijaw il-GMOs. Jiena nemmen il-deċiżjoni li se tittieħed fuq it-tiġdid tal-approvazzjoni tal-glifosat tista' ssir biss billi nirrispettaw il-prinċipju ta' prekawzjoni. U wara l-konsultazzjoni ma' esperti li qalu illi l-analiżi tal-glifosat l-effett tal-glifosat fuq is-saħħa tal bidem tista' ssir fi żmien sena u peress li wkoll nżommu f'moħħna illi jridu nżommu f'moħħna wkoll kemm huma perikoli perikolus l-glifosat. Ačiū pirmininkė. Europos komisija Grazzi, Sur President. Il-Kommissjoni Ewropea miex lesta li tibdel is-sitwazzjoni attwali tal-glifosat u għalhekk nemmen li l-Parlament Ewropew jista' jkollu rwol importanti x'jaqdi f'dan il-każ. Il-Kummissjoni qed iġġibruha daqs li kieku ma ġara xejn u qed tinjora wkoll l-iskandlu relatat mal-bira Ġermaniża u mhux qed issemmi wkoll il-riċerka xjentifika li tajt li glifosat jista' jkun ta' dannu għas-saħħa, naħseb li għadu kmini wis biex niprojbixu kompletament il-glifosat. Nafu illi settur tal-agrikoltura bħalissa għaddej minn kriżi u jekk niprojbixxu il-glifosat ser inkunu qegħdin nagħmluha iktar diffiċli għal bdiewa. Għalhekk l-ħajja ħaġa li nagħmlu llum hija li nestendu l-approvazzjoni tal-glifosat għal ftit snin u illi namlu iktar restrizzjonijiet fuq l-użu tal-glifosat bħal per eżempju niprojbixxu l-użu tal-glifosat qabel il-ħsat u għanna ninvestu iktar biex nfittxu alternattivi oħra għal glifosat. Grazzi tassew, bekk wasalna fit tmim il-proċedura kaċ il-Kummissjoni għandha ħafna mistoqsijiet twieġeb Onorevoli Jurova jekk joġbok. Senjuri, membri, nixtieq insemmi li hawnhekk il kustjoni prinċipali hija jekk l-implementazzjoni attwali imurx li l-in mill-lat bażiku, mill-setat fil-lat bażiku. Hawnhekk għandna it-tiġdid l-approvazzjoni tal sustanza attiva glifosat li timxi id-fit ma' regoli attwali għalhekk il-Kommissjoni tqis illi qed teżerċita l-seta ta' implementazzjoni. U aħna se nkomplu niddiskutu mal-istati membri biex naraw x'għandha tkun l-alternattiva tagħna għal glifosat u nsibu soluzzjoni li kollha l-ikbar appoġġ fost l-Istati Membri. Dan l-abbozz ta' implementazzjoni hemm il probabilità li jiġi emendat. Grazzi tassew. Issa naddu l-mikrofonu lura l-rapporter l-Sur Giovanni Lavija. Grazzi Sur President l-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nisħaq fuq kemm kienu utli dan id-dibattitu għaliex ippermetta lilna l illi nesprimu l-opinjoni tagħna. Rajna illi hemm opinjonijiet differenti f'dan il-Parlament, kif rajna anke fil-Kumitat tal-Ambjent. Iżda illum wasal il-waqt illi insibu soluzzjonijiet alternattivi f'din l-kamra smajna u koll eh, li semmew l-emendi u minnaħa waħda semmit ukoll il-ħtieġa li kunem tiġdid tal-approvazzjoni tal-glifosatu ma minnaħa l-oħra li kunem eh, garanziji li jsiru f'qasir żmien fuq kemm dan il-prodott huwa u jakkuwix karċinoġeniku jew le. Iżda dawn l-affarijiet kollha rridu nżommu f'moħħna illi dan il-prodott użat fl-agrikoltura għandu ċertu importanza bħala erbiċida u għalhekk bħalma qalu ċertu kollegi jista nistgħu nibdluh biss permezz ta' interventi eh, mekkaniċi jew forsi bluzu ta' u da' manwali Milla tekniku huma possibbli iżda min-naħa l-oħra se jkunu qegħdin jimminaw il-kompetittività tas-sistema produttiva tagħna. Għalhekk għadaw fil-ġranet li ġejjin ser nivvotaw fuq dan is-suġġett u nistieden lil kulħadd biex jirrifletti ftit. Ħareġ ukoll aspett ieħor li nixtieq insemmi l-irwol tal-Aġenzija għas-Sigurtà Alimentari dan huwa strument li għandha l-Unjoni Ewropea u Kif intqal mill-kollega Gilera, kollega soċjalista, dan huwa strument li għanna fid-dispożizzjoni tagħna li għanna nużaw anke fl-evalwazzjoni tagħna għaliex inkalla ma nafx għal xiex qegħdin hemm dawn l-aġenziji illi qegħdin hemmhekk u li jieħdu l-flus mill-budget Ewropew. Grazzi tassew li sur Lavija. ġi sottomessa, ġi sottomess riżoluzzjoni.